Ewropew biex nifukaw l-attenzjoni tagħna eh, għal dan l-an partikolari. Grazzi, President. Thank you very much. Grazzi. Ma vito l xak. Irġevejt sit mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni. Sena la' id-diskussjoni. ir rizoluzzjoni dwar l-Afrika t'isfel.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 kultura demokratika għandha tirba hawnhekk tkellimt mal-assistent tiegħek e, jien rrid nitkellem ta' il-President tal-Kexija jew inti ignorajtni. Uh, thank you very much, you are completely right. Isma kiva kien fuq il-lista iżda għandna biss żewġ uh, kellima u jiena tajt uh, din l-opportunità l-ewwel tnejn l-ewwel żewġ persuni li kienu applikaw qablek. Tajjeb, issa ser nivutaw fuq mozzjoni għal rezoluzzjoni fuq minnaħta sit gruppi politiċi, mem lebda emenda, issa ser nadi l-mozzjoni għal rezoluzzjoni biex nivutaw fuqa. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Addit. The next item Il-punt li jmiss votazzjoni fuq is-sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni ta' dwar il-persekuzzjoni tal-Musulmani Rohingya ġewwa Burma se nivvutaw fuq mozzjoni konġunta minnaħa ta' sitt gruppi politiċi m'hemm l-ebda emendi mozzjoni konġunta ta' riżoluzzjoni se nivvutaw fuqha. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. punt li jmiss ja votazzjoni fuq sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni fuq l-Azerbajġan il-każ ta' Ramil Safarov. Ser nivvutaw fuq mozzjoni konġunta ta' riżoluzzjoni minn naħa ta' ħames gruppi politiċi. Anna emendi, emenda numru wieħed, votazzjoni nominali. Nala il-votazzjoni. It is the... Maddiċ. Emenda numru 2 minn ħat tal-ħodor. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni għamaluqa maddiċ. Emenda numru 3 Votazzjoni nominali. Votazzjoni għam iftuħa. Votazzjoni għam għaluqa. Maddiċ. Emenda numru 4. Votazzjoni nominali, il-votazzjoni għam iftuħa. Votazzjoni għam għaluqa. L-emenda maddiċ. Nivvotaw fuq emenda numru 7, votazzjoni nominali. Votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni għam maluqa. Għaddiet. Emenda numru 8, votazzjoni nominali. Votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. Għaddiet. Nivotaw fuq emenda numru 6. U 12 huma identiċi, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. Għaddiet. Nivvotaw fuq emenda numru 11, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa, il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Emenda numru 13, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa għaddiet. Emenda numru 10, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddiet. Emenda numru 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddiċ. Emenda numru 9 ġiet irtirata, mozzjoni konġunta rezoluzzjoni kollha kemm min ivvotaw fuqa, votazzjoni nominali. Votazzjoni hija Votazzjoni għamaluqa. magħluqa. Az ülés jegyzőkönyvét a követ... Il-minuti tal-laqa ser jieġu modija li l-Parlament il-laqa li jmiss biex jiġu approvati jekk mebla b'doġġuzzjoni il-mozzjonijiet tar rezoluzzjoni ġew adottati l-lum ser hija jingħataw l nies inkarigati u għawek nala il-laqa.